takulo takula se jieħu post is-sur Oli Ren mis-27 ta' April ta' din is-sena. nilqa il-kollega l-ġdid u skont l-artiklu 3 paragrafu ta' regolament sa' kem mm, eh, ma jkunux iċċekjati l-affarijiet tiegħu ma jkunx hemm konsultazzjonijiet, is-sur ta' kulo għandu il-postu f'dan il-Parlament bid-drittijiet kollha. U anki firma dikjerazzjoni li qal li mandu ma jokkupa lebda kariga li hija mux, li mhijiex konformi mal-kariga li għandu bħala deputat tal-Parlament Ewropew nilqgħu kmana. Onorevoli.